Colleagues, please. Eżis kollegi, sibu postkom jak joġobkom, dal-waq ħanibdew il-laqatana jak joġobkom. Please take seat. Good morning to everybody. Lodwa tajba il kulħat u nif eh, nati merħba mill-qalb l-mistitna tana il-president il Joran Dusselblum, il-president tal-Euro Group li jina natiħ merħba u nir-ingrazzjaħ li jatiħu qed jieħu parti fl-ewwel dialogu ekonomiku tul it-tmin leġislatur ta' dan il-Parlament Ewropew kif intom tafu, id-dialogu ekonomiku huwa parti sostanzjali u l-iktar importanti tal-kontabilità taħt is-semestru Ewropew u, u dialogu tal-lum Massur Dajsel Bullum jati l-membri ktana eh, opportunità fost affarijiet oħra biex jiddiskutu il rakkomandazzjoni speċifika għal kull pajjiż eh, adottati f'Ġunju li għadda fil-Kunsill biex li jikkonkludu l-2000 is-semestru Ewropew tal-2014 ma wkoll ikollna diskussjoni iktar wiesa fuq il- situazzjoni sitwazzjoni ekonomika tal-Ewropa u tal-Eurozona l-odda ta' governanza, l-ek dibattitu fuq il-investiment, flessibilità, eccetera. Aħna kellna dibattitu interessanti ħafna il-bieraħ dwar kif daw il-rakkomandazzjoni ġew implementati u jina żgur li aħna ħanieħdu vantaġġ tal-dialogu tal-lum biex aħna insegu x-xogħol parlamentari tagħna li skont speċifiċitajiet tal-qafas li jinkludi wkoll l-iskrutinju l-iskrutinju ta' deċiżjoni fuq livell Ewropew mill-Kummissjoni u l-Kunsill. Nixtieq infakka l-membri parlamentari li dan id dialogu għandhom isiru um ma' maġinat li ħajdumu darbtej fis-sena u nfakkarkom il-metodu tagħna li jintom suppostafu. tafu Is-sur Dajselbon ħajati rimarki ta' introduzzjoni ta' 10-15 minuti, umbat wara rimarki tal-bidu il-membri kollom il-ħames minuti tas soltu biex ikunu jpoġġu il-mistoqsija u t tweġiba. U da kollu ġifiri jekk ikun hemm żmien insaqsi l-membri biex ma jużawx wis mill-ħamis minuti tagħhom għal mistoqsija l għaliex jekk huma jagħmlu mistoqsija ta' erba' minuti, ovvjament il-risposta tkun ta' minuta waħda. Jiġifieri, jekk joġobkom kunu attenti fl-użu tal-ħin ta'kom il-gruppi politiċi diġa taw ippreżentaw l-ismiet tal-kelima tagħhom allura nissa nista' nagħti mill-ewwel il-kelma lill-President tal-Eurogroup għal rimarki tiegħu tal-bidu. Grazzi ħafna, President. Grazzi sur President, onorevoli membri u huwa ta' li jena għal darbu ħaqiet u dim il-komitat ta'kom għal ewwel darba mill-elezzjoniet ehm, Ewropew hemm ċerti u ċoħ li nafhom imem oħrajn ġodda u nħares il-qudiem biex jiena niskambja opinjonijiet mill-ekspertiż ta'kom il-bidu tal-leġislatura ġdida huwa żmien tajjeb biex nieħdu stok tal-situazzjoni ekonomika u kif jidru l-affarijiet u l-aġenda għal prioritajiet tal-Eurogroup. Di ħanamila fid-dawl tal-politika iktar, il-rekomendazzjoni tal-politika l-iktar importanti li adottajna f'Ġunju u li aħna impenjati u marbuta li nimplementaw. Kif imsemmi fil-programm ta' xogħol tal-Eurogroup, aħna l-intenzjoni diskutaw l-implementazzjoni tal-dawl il-rekomendazzjoni u segwitu tagħhom f'kull laqa tal-Eurogroup li ġeja fil-futur. Nixtieq ngħid xi ftit kliem fuq is-sitwazzjoni ekonomika f'daw l-aħħar ġimgħat kien hemm ħafna coverage fuq fl-istampa fuq id-data tal fuq stima tad-data tal-GDP għat-tieni tal-2014 u data tissuġġerixxi li GDP baqgħet stabbli fil-euro area paragunata mal-ewwel kwad tal-2014 u allura żdiedet bil-0.7% paragunata mal-istess perjodu tal-2013 dan it-kabbir l-aktar importanti daw il-figuri ġifiri e, jaħbu prestazzjonijiet iktar importanti f'pajjiżi differenti. Hemm ċerti prestazzjoniet qawwija fi Spanja, l-Olanda, Portugal, Estonja, Slovakkja u l-Irlanda ikolli ngħid. U f'dawn il-prestazzjonijiet qawwija daw għandhom ħafna x'jaqsmu ma' riformi li jedin jagħtu fil-fatt e, e, riżultati il pajjiż imma dawn eh, et bħala bilanċ hemm ċerti ekonomiji kbar li qegħdin jitilfu dan qed jintilef il-momentu bħal Ġermanja pereżempju. Parzjalment dan eh, jiġi spjegat minn prestazzjoni qawwija ħafna partikolari partikolarment qawwija fl-ewwel kwart ta' dis-sena. Dak kien hemm <coughs> tensjoni ġeopolitiċi qawwija kif ukoll il-problemi fl-iżvilupp ta' li qed jiżviluppaw fl-Ukrajna. Waqt li dawn l ispiegazzjoni tu għamma importanti eh, l-aħħar data tal-GDP tikkonferma li l-irkupru tal-euro fl-euro area tibqa fraġli ħafna u daqqa fuq daqqa isfel. Ministri tal-Finanzja ħajdiskutu is-sitwazzjoni ekonomika fil-ġimgħa dilha f'Milan. Minar ma nipreġudika l-eżitu ta' diskussjoni jina nemmen li l-izviluppi reċenti jurub bisħiħ ħtiġa li aħna nimxu l-qoddim fil-agenda ta' tkabbiru riforma l-sfidi fundamentali faċċati mill-ġona euro jibqgħu l-istess. Aħna stabilejna tweġiba ta' politika ċara il huma iffukati fuq li naqsu il-livelli ta' dejn fuq livell pubbliku u privat li nżidu kompetitività permezz ta' riformi strutturali u tielet li nirristawraw il-fiduċa fis-settur finanzjarju biex bekk ikun dal-settur kun jista' jaħdem għal benefiċċju ta' din l-ekonomika ta' din l-ekonomija reali. Dawn il-miżuri huma importanti ħafna biex il-żona eh, euro tkun ikolla il-kuraġġ biex terġa lura għal livelli li kella qabel li f'daw l-aħħar snin kienu baxxi ħafna il-progress kien ta' kuraġġ f'ħafna pajjiż u kien hemm ħafna rkupru li għandna nibnu fuqhom u jekk ma nagħmlux dan ifixklu l-xogħol ibes li diġà sar. Aħna għandna progress biex nirritornaw finanzi pubbliċi għal livell sostenibli imma id-deficit mistenni jkun inqas minn 3% anka minn dis-sena u il-numru ta' pajizi fil-ġona euro b'deficits eċċessivi taħt il-pat ta' stabilta' u tkabbir et jonqsu. Is-settur privat ukoll jgħat jagħmel progress kien hemm tnaqqis ukoll f'diversi stati membri kif diġà qed eh, qabel aħna għandna fatturi differenti fil-kriżi u u dan ifisser li għanna bżon nkunu attenti ħafna u qawwija ħafna għal eh, eh, tkabbir sostenibli u rridu nikkombinaw il-xogħol tagħna biex nassiguraw li konna politiki fiskali b'saħħitu. jiġu pruvati permezz ta' abbozzi budgetari fil-pajjiżi irridu nkomplu nsaħħu l-koordinazzjoni tagħna għax dan huwa kollu ċentrali e, fil-istrateġija ekonomika tagħna biex nippruvaw noħorġu minn din il-kriżi. Hemm ħafna e, politiki li għaddejjin bħalissa anka fil-ambjent ta' negozju u kollha differenti fl-istati membri differenti imma fej possibli u għalan tal tal eurozone tal-pajizi tal-Eurozone li aħna namlu eh, l-almu tagħna u nużaw dawn il-deċiżjonijiet. Aħna diġa bdejna niddiskutu il-pjan il pjan tal istati membri biex innaqsu il-tax wedge fuq ix-xogħol, fuq il-labor, li huwa kwistjoni importanti ħafna kważi fil-Istati membri kollha fil-Eurozone, kważi koll il-pajjiżi kollha tal-Eurogroup għandhom data ta' taxxa ferm ola u din tkun ta' ostaklu biex aħna noħolqu impjegi ġodda. Allura aħna qegħdin naraw fl-aħjar biex insibu prinċipji tal-ħjar pratika li huma preparati mill-Kommissjoni. Aħna niddiskutu dawn ġimgħa d-dieħla u b'attenzjoni kbira niddiskutu u neżaminaw pjanijiet tal-Istati membri biex innaqsu din it-tax wedge u riformi eh, strutturali tat-taxxa anka aktar tard dis-sena il-budgets tal-Istati membri. Jina nemmen ħafna f'dan il-proċess ta' peer review u importanti ħafna biex aħna e, nużaw dan biex nassiguraw li jkun hemm compliance fuq it-tax pact u nkunu żguri illi il-problemi ta' taxxa ikunu e, solvuti mill-Istati membri biex aħna natu iktar fiduċja fis-settur bankarju aħna aħna kooperazzjoni b'saħħitha bil-kumitat tagħkom sa qabel l-elezzjoni tagħkom għamilna saru ħafna sar ħafna progress u jiena nixtieq nirringrazzja l-kumitat għax-xogħol li għamilna flimkien tul tul sessjoni bil-lejl fi żmien xarejn li sibi se jieħu fidejh il-mekkanizmu il eh, u setat sħaħ tal- tal ta' supervizjoni dan ikun importanti ħafna u vitali għas sistema eh, transkonfinali eh, ta' supervizjoni tal-banek u rridu nuru klima finanzjarja il tkun pozittiva preparazzjoni ta' li għaddejjin huma kruċjali u għal-Parlament Ewropew aħna ħanatu eh, eh, attenzjoni kbira f'dak li għandu xasamma li sibi u liba eh, fuq l-ekkim sejħa asset quality reviews u l-stress test. Jina kontenti u koll, kontentu koll illi single resolution mechanism għaddej bħalissa dan u importanti ħafna fl-Unjoni Bankarja biex insibu u naslu għal regoli aħħarin u e, taħt u regoli differenti biex jaħdmu taħt li jardi u l-SRM u xogħol preparatarju għaddej bħalissa u l-Kommissjoni tittat toħroġ bil-proposti tagħha. Ipermettuli biex ngħid issa e, l-aħħar xikelmit tal-axar e, dwar il-pajjiż li għedin jibbenefikaw minn programmi ta' ġustament ekonomiku. Hemm 2 baqa' 2, Ċipru u l-Greċja minn mindu ġejt hawnhekk il-Portugal ħareġ mill-programm b'suċċess mingħajr ma jitlob aktar appoġġ. U l-aħħar kwot il-review tal-programm Ċipriot se jikkonferma li qegħdin fi triq tajba l-Kummissjoni, l-IMF u l-ECB qablu l f'Lulju fl-Ulju li ċipru qed ikompli e, jirrispetta il-miri fiskali tiegħu u il-progress kull ma jmur ikun l-istess huwa tajjeb qed isir u ristruttural bankarju u riforma fis-settur u supervizjoni fis-settur finanzjarju għaddej ġejjin. Dan huwa kollu importanti għal program u l Group tistudja fl-aħħar studju ta' Ċipru fit-12 ta' Settembru li ġej. Fil-Greċja progress ver veru sar għal ribilanċar tal-ekonomija grazzi għal sforz ta' ġustament vera tajjeb mill-ċittadini Griegu mill autoritajta ta' dak il-pajjiż. Issa il-Greċja għaddejja bi primary surplus l-ekonomika Greċja issa qed e, mistennija tikber fl-2014 wara sitt snin ta' riċessjoni. E, il-bilanċ fil-kontijiet korrenti huma pożittivi u settur bankarju seta' jirrikapitalizza lilu nnifsu e, u hemm sinjali ta' fiduċa fis-suq imma għad baqa' ċerti sfidi. Daw jinkludu livelli ta' dejn pubbliku għoli ħafna, u minħabba illi mistenni jinqas fil-2014 il-qat ħajibqa ola mill-medja tal-zona euro, specialment fost iż-żazax Ir-raba rapport tal-programm Grek spiċċa ġi kompletat fit-tmim għawissu, il-ħames wieħed ħajsir fil-ħarifa u apparti minn din ir-reviżjoni aħna ħan niddiskutu naraw xizjet miżuri għandna bżonn biex nimġu implementati biex nassiguraw il-ħtiġijiet finanzjarji futuri tal-Greċja Kull deċiżjoni dwar jekk il-Greċa ikollix bżonn iktar għajnuna lil in minn dal program ħass istittieħed mill-Greċa fid-dawl ta' din ir-review. Grazzi ħafna. Dak li kelli xinajt ngħid bħala introduzzjoni. Grazzi ħafna. Sur President, grazzi ta' rimarki introduttorji tijak, issa ħanibdew bil-parti bil ta' mistoqsija u tweġiba. U l-ewel kellim huwa mill-koordinatur tal-PPE kull għal ħames minuti b'kollox, jekk joġbok. Grazzi ħafna u l otu tajba. Grazzi ħafna, Sur President, ali ġejt fostna l-lum Aħna u nitkellmu miegħek fuq żewġ punti illum. L-ewwel ħaġa nixtieq nidħol nitkellem fuq il-diskors reċenti ta' Mario Draghi, jien naħseb kien diskors ta' sew tajjeb, jien naħseb illi xinies eh, interpretaw ħażin dak li kienet jgħid u fid-dawl ta' dawk il-miżinterpretazzjoni jien naħseb illi Mario Draghi ma kienx qed jitkellem fuq il-politika ta' deficit, ma kienx il-politika tiegħu dik, huwa kien ċar li kien qed jitkellem fuq il-qatt li jieħtieġ riformi strutturali speċjalment fuq is-suq tax-xogħol. U evalwazzjoni tal-infiq, tal, infiq tal nefqa pubblika li jeżisti diġa fil-istati membri kollha il-pis ta' taxxa oli u r-restrizzjoni legali permezz tal-pat ta' stabilta' u tkabbir. Jiena nixtieq li kolli l-evalwazzjoni minna ħatijak ta' dik is-sitwazzjoni. Għaxin naħseb illi eh, għam eh, ħafna trap fuq din u dak kien l-ewwel puntijiet tieni. Kull kważi qed nitkellmu fuq l-Ukrajna u r-Russja. Jekk inti tħallis madwarek fir-Russja bħalissa kapital enormi li qed jiġi ħireġ kuljum u jien nixtieq inkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq is-settur finanzjarju fir-Russja u bħala b'kap tal-Eurozone x'taħseb fuq il-perspettivi fuq medda ta' żmien qasiru dak medju bħala sanzjonijiet eh, fuq ir-Russja issa tweġiba. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek illi huma kemm fuq kwistjonijiet importanti ħafna bħalissa u kull gazzetta li tiftaħ tisma fuq id-dialogu fuq il paġni finanzjari fuq problemi finanzjari unbat fuq il paġni l-oħra fuq l-Ukrajna u Russja. Għandek raġun titkellem hekk kien hemm il-perspettivi huma differenti minn kommentaturi differenti kien hemm ċertu cherry picking u jien naħseb dejjem tajjeb li mmorru fid-diskors oriġinali u rrid inkun eżatt fuq dak li qal dragi. Fil-fatt huwa saħaq il-politika fiskali tista' jkollha rwol importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi dan huwa konsistenti ma l dikjerazzjonijiet iktar bikrija tiegħu dejjem għamilha ċara lil politikanti li m'għandhomx jistenne ma tkunx jistennew soluzzjonijiet minn għandna imma soluzzjonijiet kollha jiġu minn ċerti politiki differenti għamila ċara wkoll dragi kif ikkwotajtu jien fil-rimak introduzzjoni ta' introduzzjoni tiegħi illi din hija ankra ta' fiduċja. Dan huwa l-kliem preċiż tiegħu u jkunu self-defeating biex jinkisru. Mario Draghi dejjem f'kull diskors tiegħu saħaq fuq l-importanza ta' riformi strutturali biex fundamentalment intejbu l-kompetitività tal-ekonomiji Ewropej is su tax-xogħol f'ħafna pajjiżi eh, eh, huma eh, huma kwistjoni huma differenti skont kull pajjiż. Dwar minnaħa fiskali hemm ħafna għażliet bir-rispett tal-pattijiet anka fil-Eurogroup hemm impenn qawwi għal patt u regoli tiegħu anka biex nużaw flessibilta fejn possibbli u fejn hemm ħtieġa imma fiħdan il-politika fiskali hemm ħafna eh, għazliet li nagħmlu l-ewwel nistgħu nużaw il-fiskalità li hemm fil-patt eh, eh, biex u nibqgħu fiħdan ir-regoli u t-tieni hemm growth friendly choices fil dan il-politika fiskali bl-għażliet li tagħmel fil-budget tiegħek tista' tagħmel spazju fiskali pereżempju biex tiffaċċja bisijiet finanzjarji jew weġ fiskali fuq ix-xogħol u forsi tiċċaqla tibdel pressjoni fiskali eh, minnaħa għal oħra biex inti eh, timxi fav favur e, b'mod li inti tkun tista' tgħin fit-tkabbir jien ma naħsibx illi dibattitu tal-politika fiskali tfisser eja inkisruħ il-patt u hemm diskussjoni fi dan il-Eurogroup illi il-pact, il-patt huwa kruċjali għal sostenibilità u fir dan il-patt hemm sostenibilità eh, u għażliet għaqlin biex isiru biex aħna nagħmluha possibbli x'kien hemm il-kupru ekonomiku. Tieni punt fuq ir-Russja. Dimi speċifikament kwistjoni tal-Eurogroup, allura nista' nieqaf hawnhekk u jina nħoss li sanzjonijiet anka fis-settur fi finanzjarju huma effettivi imissu fuq il-bażi tal-ekonomija fir-Russja. Jina naħseb li dan huwa approċċ għaqli u irrid ikun hemm sellum biex gradwalment nitilgħu fuq u biex ma neskalawx l-affarijiet jekk ma jkunx hemm ħtieġa. Jien naħseb hemm ftehim b'mod ġenerali fl-Ewropa li aħna rridu nieħdu eh, pass eh, b'saħħtu il qudiem favur li nipproteġu l-Ukrajna. Grazzi. Nirringrazzjak. Issa immis Sur Bullman għal-grupp tal-SND. Grazzi ħafna, President. Sur President Dajsil Blum, nil awk maħna f'dan il-komitat membri l snd il-grupp, li jgħidu l-affert kif huma. Is-sitwazzjoni ma tantx serħinna moħħna għax l-Ewropa qiegħda fil-perjodu ta' staġnar. Jisna mitlu fin l-istaġnar huwa fuq medda twila ta' żmien ma nistgħux jisna naħorġu minn din il-ħofra li tħanna fiha. il-diskors ta' Mario Draghi u l-impattijaw għonek nistaw nifmuħ u l-kollega beda biex jgħid jikwota lil Mario Draghi, sur Baltins. Ma naħsibx li eżattament dak li għalinna kienu kien fil-fat l-intqal minn Mario Draghi jew li rriti fisser ġifri kif wieħed jinterpreta l-diskors ta' Mario Draghi, Draghi e, ġifri dak kollu għandu xaqsam ma' deficit. Kif jista' ikun li min ifadda l-flus unbat dawk il-flus jispiċċaw bħala e, fuq il-kodba pubbliċi għazbissem program politiku biex jiġi implementa dak li qed jissuġġerixxi sur Mario Draghi, ġifiri din il-mistoqsija fundamentali tiegħi. Il-flessibilità minn fejn se nġibuha nistgħu nibqgħu niddiskutu għandna raġun diskutu l-riforma strutturali, imma l-investiment minn fejn se jiġi. Etni, inti qed tgħid li l-investiment mhux xi ħaġa li eh, hija eh, projbita fil-żona tal-Euro. Imma dan għandu bżon ta' program politiku. X'tista' tgħidilna inti dwar dan? X'għandu eh, x'għandha x'tagħmel kummissjoni fi żmien li ġej? X'se jkun ir wol tal-awtoritajiet pubbliċi? xinu ma l-proġetti l-iktar importanti li se jġibu l-investiment fl-enerġija f-setturi oħra tal-infrastruttura. Iva, grazzi ħafna, Sinjur. Jena tal ferma li l-approċ mill-lat ekonomiku palissa irrit ikun hemm taħlita ta' linjeta politika xina ma nifimx. Ma naħsibx li l-bankier il-nis tal-banek għandhom jgħidu xiridu namlu jew kella li sibi jgħat il risposti kollha. Irrit ikun hemm taħlita ta' dak li jgħid kulħadd. Issa li sibi tiġaħa il-passi meħtieġ id deċizjoni ta' Ġunju per eżempju dan kollu jrid jiġi jrid jidħol fis-seħħ u dan qed isir anki meta ħan qegħdin nitkellmu dwar dan. Għalhekk jiena fuq il-programm ta' l-LTRO anki ġifir dak li sejwet ta' li sibi fil-xur li ġejjin fil-bidu ta' sena d-dieħla dak kollu li intqal jiġi iktar ikun fih iktar sustanza ikun iktar realistiku. Iridu wkoll nifmu li f'Ġunju kien hemm miżuri oħra li li sibiħa u dawn mhux se naraw l-effett tagħhom mm, mill-lum għalada, hemm bżonn il-ħin u nista' nifhem għaliex forsi intom xi ftit impazjenti. Fuq l-Unjoni Bankarja naħseb irridu nifmu li jekk jirnexxilna eh, li bl-istress stess naslu u s-settur bankarju em, eh, verament uddu il-qoddim u innaqsu l-fragmentazzjoni li teżisti, naraw verament li dan se jkun eh, għall-irkupru ekonomiku tagħna, parti mill-istrateġija, parti importanti ħafna l-qofol tal-istrateġija tagħna. Eh, punt ieħor, tielet punt, ovvjament l-investiment nafu li dan qed intuħ iktar priorità meta nqablu ma konna dak li konna nagħmlu siċurilu. Imma qed nippruvaw nistennew l-effetti tal-pakkett monetarju ta' Ġunju minnaħa pubblika ridu insaħħu l-investimenti dan huwa minnu. Iva għalek l-inizjativa ta' Jean-Claude Juncker ġifri 300 biljun huwa eh, eh, l-ammont l-mira li għanna għall-investiment li intlaqat tajjeb eh, dan din proposta intlaqat tajba. U għalek din l-agenda ta' investiment hemm bżonn eh, tieqa fuq saqajja. Issa fuq il-flessibilità. Il-politika fiskali titkun ukoll part integrali ta' din it-taħlita ta' linji ta' politika. Il-flessibilità jrid jintuża fil-pat mingħajr ma eh, dan ikun ta' dannu fuq il-kredibilità u dan huwa possibbli. Imma irrid ngħid ukoll il-flessibilità ma tfissirx li jikollox jgħaddi. Il-flessibilità tfisser li jrid ikun hemm ukoll ċertu sforz strutturali u li dan iġib titħib flessibilità tfisser ukoll li wieħed jikkonsidra ir-riformi strutturali li qegħdin jitniedu f'pajjiżi differenti Għalhekk abbażi ta' dan l-evalwazzjoni, il-deficit strutturali, kif dan sejjer għall-aħjar, x'se tkun l-aġenda tal-riforma strutturali, u hawnhekk titħol il-flessibilità minnaħa tal-Kummissjoni. Dan se jkun dibattitu li se jkun iktar imlaħħam, iktar konkret f'Ottubru f'Novembru meta l-abbozz tal-baċit jiġi evalwat mill-Kummissjoni. Imma flessibilità ma jfissirx li aħna imbaxxu rasna għal kollox. Dawn huma l-opinjonijiet tiegħi. Grazzi, grazzi ħafna. ċarissimu l-affarijiet interessanti li qed niddiskutu. Issa, eh, notis Marijas għalli sijar. Sur Dyson Blum. Jina, mux se naqbel mal-kummenti tijak dwar situazzjoni ekonomika ġenerala fl-Europa peress li tant għawnis edha, peress li tant għaw iktar faqar Dan kollox ifisser li l-politika tal-Europa ma mandiċ miex qed taħdem tajjeb. Aħna maħbal l-Greċja sellifna 200 biljun imma x'qed jiġri xorta l-SMEs il-negozji żgħar il-ħwienet jalqu. Uni ħafna nies qegħdin jgħixu fil-faqar id-dejn pubbliku issa sar ħadd ma jista' jsib il-kaptu tiegħu. Dawk dak is-self ir-red loans ukoll mola smewiet. Inti tkellimt fuq il-primary surplus imma dan se jintuża biex jitħallsu il-capital loans tal-Greċja. U dan skont il-memorandum Eh, mux dal-klim mux jimbis qed ngħidu l-Parlament Ewropew stess għal dan permezz ta' riżoluzzjoni ta' Marzu. Ġifiri, hemm ċertu responsabiltajiet serjissimi tal-Eurozone, anki ġifiri it-trojka responsabli ta' dan kollu. Għax dawn ma waslux biex jantiċipaw l-effetti reali fid-dinja reali ta' dawn ċertu deċiżjonijiet ta' politika ekonomika. L-realtajiet li jfaċċjaw in-nies wara kollox. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi se jkun hemm xi forma ta' kumpens għal dannu kbir li sar lil Greċja ġifiri d-deċizjoni tal-Eurogroup u il-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew x'se jiġri waraja. Aħna se nibatu ittra lil membri biex naraw x'progress nistgħu nagħmlu. Il-kwistjoni tad-dejn irridu insibula l-kaptu għax dan għandu impatt, għandu konsekwenzi fuq il-bonds, fuq il-Bank Ċentrali. Aħna tal-fema li d-dejn minn hawn irid jitħallas imma l-paragrafu 72 ta' deċiżjoni tagħna insemmu kif aħna nistgħu insibu l-kaptu tad-dejn. Inti verament taħseb li se jkun hemm tkabbir sena f'din is-sena fil-Greċja? Abbażi ta' xiex qed tgħidu hekk. Se jkun hemm negozjati f'Pariġi bejn it-Trojka u l-Greċja dan se jkun ifisser li se jkun hemm iktar nis qiegħda iktar problemi ta' tassazzjoni fuq anki ir-residenza eh, l-ewwel residenza tan-nies iktar taxxa fuq il-żejt li jintuża għal eh, biex insaħnu d-djar dawn huma l-mistoqsijiet tiegħi grazzi. Jiena naħseb li flaqat ta' qabel f'din il-kummissjoni mhux l-ewwel darba li tkellimna fuq il-Greċja. U qegħdin naqblu fuq eh, kif nevalwaw is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni hija waħda serja, qed naqblu konsekwenzi kbar ekonomiċi u soċjali fuq il-soċjetà tal-Greċja, fuq in-nies, u ħafna mill-aspetti li inti semmejt huma veru il-faqar, il-noqqas ta' xogħol. Imma inti isek it-tort kollu tih il-programm imma il-kawza tal-krizi u situazzjoni ekonomika fil-Greċja il-raġuni ma kienieċ mħabba il-programm imma kienet ila ġejja. Forsi mux ta' min nitlu f'dan kollu illum, illum irridu nħarsu l-qoddim. Naqdu nejdu xġara u għal xġraw l-affarijiet. ħafna mill-affarijiet mill-punti strutturali li Ixekklu l-irkupru tal-Greċja edin jiġu konsidrati skont il-programm memx soluzzjoni faċli għax kien inti trid tbiddel ekonomija eh, minn min fuq sisfel ġib iktar investiment tara li tkun eh, qed tirkupra tajjeb mhix xi ħaġa faċli. Soluzzjonijiet mhumiex faċli maħna lesti dan inna nejduħ, aħna lesti biex niffaċċjaw l-imsieħba kollha fil-Ewropej fil-Eurogroup biex dejjem nejnu l Greċja dan nagħmluha għabbażi mill-revizjoni li ħatibda issa tkellem fuq il-laqa ta' Pariġi li hija preparazzjoni tal-ħames revizjoni u minn dak li joħroġ minn din ir-reviżjoni rridu naraw x'hemm bżonn isir biex nejnu. Jiġifieri anki wara li jispiċċa żmien tal-programm Il-kooperazzjoni mal-Greċja hemm aġenda ta' tkabbir, il-Greċja qed tiżviluppa din l-aġenda ta' tkabbir li aħna qed nipparteċipaw anki hemm istituzzjoni finanzjarji biex kun hemm l-investimenti meħtieġa fil-Greċja qadba ħafna xi jsir imma aħna lesti biex ukoll naħdmu t-tfit mal-Gvern tal-Greċja fuq dan kollu. Grazzi. Issa għal-grupp ta' Aldi. Um, Sinjura Newhan Basin Grazzi ħafna President Sur Dyson Bloom nilqawk kmana rwol differenti u jina verament eh, tajjeb li qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett hawnhekk. Għandi żewġ punti tnejn u nofs fil-fatt għax nishti nkun nafek kux se tibqa' f'din il-kariga inti u għal kem żmien imma fuq il-quantitative easing din hija xi ħaġa li tserħinna moħħna ma e, e, ġibli ċertu ansjetà. Imħabba ir-riski tad-deflazzjoni, imħabba e, l-inflazzjoni baxxa li għandna palissa, imħabba il-prezzijiet tal-prodotti tal-enerġija li huma baxxa anki tal-ikel. Iġifieri x'taħseb fuq dan kollu inti? U meta tispiċċa l-kariga tiegħek u kif tibda dik tal-Bank Ċentrali Ewropew? Ġifri kif jitflu dawn iż-żewġ ruoli flimkien. It-tieni punt, il-kunċett tal-flex security fiex dinja tax-xogħol, ġifri bilanċ be sigurtà u flessibilità fid-dinja tax-xogħol dan jidħol ukoll fil-patt ta' stabilità u ta' tkabbir u il-rekomendazzjonijiet speċifiċi tal-pajjiżi. Imma tajjeb li nitkellmu ftit iktar fuq sigurtà peress li hemm ħafna pajjiżi li mhumiex konformi ma' dan il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir u ma jħatux sib il-CSRs. Il Grazzi. Jiena nħu gost narak hawnhekk nafu l-xuxin għax inti kont u koll il-president tal-Kumitat Monetarju fil-Parlament tal-Olanda. Ġifiri, aħna konna naħdmu jitfit f'Deheg. Mela, fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek, grazzi tal-li poġġejt li il mistoqsija tal-kar fuq il-kariga tiegħi, kif ta' finti ma jiena naqsam l-informazzjoni magħkom, il-mandat tiegħi jispiċċa fl-ulju tas-sena d-dieħla Jiena determinat li naħdem bisħiħ sa dak iż-żmien u ma naħsibx li il-kariga se tispiċċa qabel. Jekk kux se nkun kandidat eh, eh, fil-futur għadu ma sarx żmien biex niddeċidi. Jiena naħseb m'għandniex għalfejn qogħdu nintilfu fuq il-karigi tal-politiċi tagħna u nitkellmu iktar fuq l-interessi tan-nies tagħna issa fuq il-terminoloġija eh, easing il- of the situation which is to do with this era shortage of il-QE um, ovvjament għandu xaqsam ma' likwidità fil-suq u dak li qed jagħmel l cb dak il-miżuri li qed jgħid li se jagħmel Jiena naħseb dan eh, huwa kompitu tal-ICB biex jiddeċidi eżattament kif u kome se jkompli jagħmel dan il dan leasing, il-pakket ta' ġunju fl-opinjoni tagħna ma tantx ta' importanza lil dan il-kunċett. U ovvjament ir-riżultati qed iridu eżattament narawhom u nivalwawhom. Dan irid isir ma' żmien iġifieri li għaddej Issa fuq l-analiżi ta' riskju tal-inflazzjoni dejjem li sibi konċentra fuq l-inflazzjoni mid-term u jiena naqbel ma dan l-approċċ. Issa fuq il-flex security terminu li jintuża ħafna fir riforma tas suq tax xogħol il-pat eh, ġifin nitkan fuq flessibilità ma tantx tant importanza fuq sigurtà. Jiena naħseb li qed naqblu dwar l-importanza tal-patt u dan m'għandux jiġi minna imminat. Mario Draghi dan kien ċar fuqu. Madonna kollu jiena nemmen li il-flessibilità għanda raġuni għanda raġuni taħħa li xqeda emmek. Din hija possibbli meta jkun hemm ċertu ċirkostanzi speċifiċi li nafu x'inhuma diġan tużaw meta wieħed iqis kif regoli fiskali ġew eh, implement ġew eh, il kondizjoni dwarhom ċertu pajjiżi nataw iktar żmien anki l-Olanda kien hemm ċertu rekomandazzjoni speċifiċi kien hemm pakkett nominali kien hemm possibilità li nkont nemmen fiha, kont ngħid li jekk ċertu pajjiżi għandhom jingħataw iktar żmien għaliex le. Imma dejjem irid ikun hemm pakkett ta' riforma strutturali konkreta. Ġifieri jekk il pajjiżi jixtiequ iktar żmien u jekk dan u jkunu intitolata li jom biex il-miri fiskali tagħhom, irridu naraw li dawn ma jitilfux iż-żmien iġifiri il-progress irrit ikun fil-inkwantu għal deficit eh, u anki fil-riforma strutturali. Pabio De Masi għal ġiwi. Grazzi ħafna, President. Sur Dijsselbloem. Um, jina sanuża uh, eh, klim li ma taċin tużaw ekku skużani għal dan, imma mir rapport tijak inti għettedinna li edin verament in deep shit. Imma peress li jiena għandi kol l-eru um, italjani u għalek kattoliċi, jekk inti tgħix mingħajr dnub jiena ma nexilix qatt ma nagħmel dan u tmur il-ġenna kienu jalmuni lili, imma f'termini ekonomiċi edin il-trojka ettejt l-istess affarijiet, ġifir ettejt li jekk aħna nisikkaw ċintorin namlu l-riformi se nirbħu. Imma fl-aħħar ta' dan il-mandat tal-Parlament inkunu tlifna għaxar snin fl-Ewropa. Jiena meta għallimt il-makroekonomika fl-iskola fej kont nallem jien l-istudenti li kont ngħidilhom li inti tista' ġib kull tip ta' argument favur l-austerità kontra imma dejjem irid argument tajjeb u dejjem trid tqis id-dejta reali fid-dinja u din turina li l-Ġappun, l-Svezja, r-Renju Unit, l-Amerika dej huma ħafna ħjar minna. Eh, Franza staġnat, l-Italja fir-riċessjoni, l-Ġermanja, eh, l-qawwa ekonomika li dejjem kienet marret tajjeb mhux sejra sektajb, Spanja. Araw x'qed jiġri ċifiri kienem ċertu leverage fiskali ma, ma kienux edin jemnu bis fl-austerita fi Spanja kienem il-deficit spending u kol u għalek meta jena naqra rapportijak nejt bejn u bejn ruħi dawn eh, CSRs eh, ma tantx jisom qegħdin juru l-affarijiet kif inhuma inkwantu għal miri tal-inflazzjoni għax din hija inqas minn 2%. Ġifieri verament qed nizgarraw, qed jarralna fuq da. Dawn il-miri makroekonomiċi fiż-żona tal-Euro mhux qed nilħquhom. Għalhekk insaqsik peress li l-gvern tal ġermania irrit l-indipendenza tal-ICB, jina ma tantx naqbel mal-dan għax naħseb li għandu ikun accountable l-pubblika, imma il konversazzjoni fuq telefon bej Sinjura Merkel u Sur Draghi fuq l-austerita, xtejt fuqa inti? U nishtiq insaqsiku kol xtaħseb fuq il-dak li għal li sibi dwar securities u il-mira li dan kollu se jkun eh, jista ipoġġi il-kredit, il kredit il fil-ekonomija ta' veru. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi. il-mistoqsija tijak dwar il-telefonata li saret jom ma sarriċ ma nistax wieġbek għal xiena mux li li ċemplu għallek ma nafx għalu. Jena nemmen illi il-Bank Ċentrali Ewropew huwa bank ċentrali qawwi b'saħħtu li kien importanti ferm fiż-żona tal-euro waqt il-kriżi u ninsab konvint illi l-approċċ tagħhom u l-istrumenti illi użaw sissa għandhom valur kbir u se jsiru iktar ta' valur fix-xhur li ġejjin min qed jistaqsi jekk eh, u miex tassew għedin jużaw l-istrumenti kolla illi għandhom u kif suppost. Jiena naħseb illi mannix zgur mux forsi mannix nistennew it-tweġibiet u soluzzjonijiet kolla minnant il-Bank Ċentrali Ewropew. Inti għat illi kullħat sejr aħjar mill-Ewropa ma naqbilx miegħek. Tittifem illi il- il-politika monetarja tajba kem tkun tajba ċorta għanda ċerti riski involuti fija. Riski illi wieħed irid jaċċettom riski wkoll illi jiġu mill-politika monetarja li ħadmu fl-Istati Uniti u l-effetti ta' dak jinħass ukoll fuq livell internazzjonali fl-ekonomiji li eh, għadhom edin jikbru u jizviluppaw. Ġifiri tistennew xi tweġibit kollha mill-politika monetarja jiena naħseb illi l-Bank Ċentrali Ewropew għandu juża l-mandat tiegħu kif hemm bżonn meta jkun hemm bżonn. Jiena naf illi fl-Ewropa hemm pajjiżi illi għandhom iktar marġni ta' manuvra fiskali li jistgħu jużaw nemmen illi il-livell ta' investiment pubbliku f'ċerti pajjiżi jista' jiżdied anke pereżempju fir-rigward tal-infrastruttura, nemmen li f'ċerti setturi ekonomiċi f'ċerti pajjiżi hemm lok għal salarji aħjar li umbat dana jista iwassal l-kupru fid-domanda imma irrit ikun eh, speċifiku għal kull pajjiż skont il ċirkostanzi skont il kompetitività tal setturi partikolari irridu naħdmu b'mod speċifiku biex aħna jkonna it-taħlita ta' politika li tassew għandna bżonn. Għanna bżonn ta' investimenti pubbliċi, privati dan jista' jasal ukoll Eh, ftitib ta' salarji fċerti oqsma ta' salarji biex ikonna taħlita ta' politika tajba. Grazzi, kena ċertu flessibilità sissa fl-użu tal-ħin imma issa se jkolli nissikka ċinturin għalek nitlob lil kollegi li ma jamlux mistoqsijiet twal 3 eh, minuti jew 3 minuti u nofs sabiex il-mistoqsija u it-tweġiba ma jeħdux iktar minn 5 minuti. Jekk ma namlu xek, mhux kulħadd se jkollu iċ-ċans illi jitkellem. Issa, Sur Filip Lambert. Sur Gualtieri Iva, et najt illi eh, qabel ma jitkellmu l-ħodor issa se tibda tissikka ċinturin. Ħeġġek illi tkun naqra ktar ġust. Sur Dijsselblum, eh, merħba, jiena ma nafx Eh, eh, kif tħossok inti, ma b'soċjalista pal Blum min għandu bżonn il-liberali u il konservattivi għaliex dak li għat inti se taqallu sur Degindos jew xi ħadd ieħor Jiena rrit najt kentejn dwar l-effetti illi semmejt inti, l-effetti tar riformi strutturali 25 eh, fil-mija tal-ċittadini fir riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali, u gwaljanzi li jizdidu ta' kuljum, dawn huma r-riżultati ta' riformi strutturali, ġifieri Ivan għandek raġun qed narawhom ir-riżultati. Mbagħad dwar it-tkabbir, it-tkabbir li huwa l-antijak ma jidher imkien. Issa, jekk inti politikant responsabli li tikollok u koll pjan B. X'se tagħmel bħala pjan B jekk ma jkollniex tkabbir u jekk ma jkollniex tkabbir kif se naqsu eh, eh, l-inugwaljanza u eh, ovvjament inti mill-ambjent ftit jippurtak. Kulħadd jaqbel illi il-mandux ikun hemm wis taxxa fuq ix-xogħol, imma jekk ma nintaxxawx ix-xogħol, x'se nintaxxaw? għaliex hekk ma rridx ikun hemm iktar tnaqqis fin-nefqa pubblika, irridu nsibu l-flus minn band oħra. Issa mbagħad dan il-Parlament ħadem fuq uh, inkjesta fuq ix-xogħol li għamlet it-Trojka u naħseb li taqbel li fatt li aħna bdejna inkjesta formali fuq il-ħidma tat Trojka sabiex il-programmi tal-ġejjieni ikunu aħjar minn dawk li u sissa. Grazzi. Il-punt tiegħek kien li il-riformi strutturali waslu għal faqar. Punt interessanti, imma punt li jisiba diffiċli li nifmu L-opinjoni tiegħi hija issa jiena qed nitkellem bħala Ministru Olandiż u aħna wettaqna diġà ħafna riformi u għadna għaddejjin ndaħlu iktar riformi u taw ir-riżultati meta nħares Spanja jew l-Irlanda ħaddu eh, passi eh, ibsin għamlu r riformi għamlu dak li kellhom jagħmlu u eh, reġa' hemm it-tkabbir, l-analiżi tagħna ta' din il-kriżi dejjem nippuntaw sebajna lejn il-miżuri ta' politika illi ittieħdu dan l-aħħar għal kwistjonijiet strutturali ferm illi rridu nindirizzaw fl-ekonomiji tagħna jekk ma nagħmlu hekk il qat fost iż-żgħażagħ li kien oli anke qabel il-kriżi se jibqa' oli u għalija din hija ħaġa inaċċettabbli. Jekk aħna irridu li żgħażagħ ikollhom opportunitajiet fis-suq tax-xogħol, irridu niftħuhom is-swieq. Jekk irridu li żgħażagħ ikollhom opportunitajiet akbar li jsibu impiegi, irridu niżguraw li jkollhom it-taħriġ meħtieġ u li jkollhom opportunitajiet biex jidħlu f'professjonijiet li sissa huma magħluqin għalhekk għandna bżonnhom dawn ir-riformi. Jiena ma nemmenx illi eh, għandna eh, possibilità illi naċċettaw il-livell baxx ferm ta' ċerti eh, ta' ...kompetitività f'ċerti ekonomiji. Laqqas ma nemmen imma illi n-nefqa pubblika hija s-soluzzjoni għal kollox. Jena maċ li inti għattek, et najdlek ma nemmenx jena, jena ma nemmenx u se nibqa nirrepetih dan illi għanna bżon ta' taħlita ta' politika tajba, irridu naġġustawa, nirfinawa eh, man man illi nimxu l-qoddim, issa irridu naraw kif se ikonna iktar investiment pubbliku privat, irridu nużaw il-flessibilità fil-pat fiskali fejn ikun hemm bżonn u fejn huwa possibbli, irridu nużaw il-possibilitajiet tal-politika monetarja b'mod għaqli u fil-skont il-mandat tal-bank u bekk ikonna din it-taħlita ta' politiki imma jiena żgur mhux se ngħid lill-votanti illi jekk aħna nħallu l-affarijiet kif inhuma u nonfqu iktar aħna nistgħu insibu l-investimenti li se ħorġuna minn din il-kriżi ebżon bilanċ. Eh, Għad għandi 30 sekonda jien mhux ekkat jiena eh, qed nara illi inti qed issib in-nuqqas ta' kompetittività li għannessa huwa inaċċettabbli imma ma' dwar l-esklużjoni soċjali Eh, u kemmija inaċċettabbli din, jekk aħna irridu naraw kemm daw l-affarijiet dipendu fuq xurxin, mur il-Portugal, mur fi Spanja, mur wara l faqar bajnejk. Jina mort, jgħid is-sir Dijsselblum, imma l-indirizzar tal-kompetittività uh, ma jmurx kontra l-indirizzar tal-problema tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. Ewropa kompetittiva hija il-bażi is-sis għal l-irkupru tal impiegi fl-Ewropa toħloqx kontradizzjoni fejn kontradizzjoni memx. Is-Sur Stephen Moore għal-STD. Lodwa tajba Sur Disselblum. Grazzi għal rapport tijak irruħ nisimak titkellem dwar il-faqar u il-diffikultajiet ekonomiċi li qed jiffaċċaw iċ-ċittadini fl-Ewropa. Qed naraw li l-ekonomiji l-kbar qegħdin jitilfu il-dinamizmu xi ftit mid-dinamizmu tagħhom u issa qegħdin inwaħlu fil-problemi li hemm fl-Ukrajina minkejja il-fatt li s-sanzjonijiet dan l-aħħar bdew eh, jiġu implementati Ġifir issa biex naraw l-effetti tagħhom għat irridu nistennew imma mill-lider dejjem għandna skuża għalfejn żona euro edha eh, eh, tfalli l-ewwel kienu l-istituzzjonijiet u mbagħad kienu l-istati membri li ma kellhomx il-ħila immexxu l-ekonomiji tagħhom u issa l-Ukrajina. Il-politiki li aħna qegħdin igorru dwarhom mhumiex daw tal-aħħar imma ta' l-istituzzjonijiet Ewropej u l-politiki li wet u qabel ġifiri hemm problemi strutturali fiħdan l-istituzzjonijiet. Din hija l-ewwel mistoqsija tiegħi. It-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa tal-kollegi Taljani hawnhekk is-Sur Padova u il-Ministru Taljan tal-Finanzi qal li se jkollna nistennew tliet snin qabel ir-riformi effettivi se jtejbu l-ekonomija tagħhom. Inti qed tgħid illi ir-riformi l-bidliet fil-politika se jtejbu il-ħajja taċ-ċittadini tagħna illum It-tielet il- um, il-mira tal-ECB hija ta' 3% wasa għaddin ta' 0.6%. Inna għaddejjinek 18 il-xar din id-deflazzjoni edha s-saħħaħ il-problemi li għanna fl-Europa u ma me meta rajt il-rapport tija u jewa għasta ta' ebda istituzzjoni oħra illi l-affarijiet se jitjiebu fuq medda ta' żmien qasira. Dejjem irridu nistennew il-medda ta' żmien it-twila li hija mbeda u mhux se tejjeb il-ħajja taċ ċittadini tagħna illum. Eh, f'dak kollu li tajt, inti dejjem issemmi it-taxxa li rridu nintaxxaw il-ċittadini tal-Ewropa. Imma Il-bira f'dan il-komitat aħna votajna eh, eh, favur l-intaxxar ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji il-kommenti tijak jifissru l-Unjoni Ewropea tittieħu kontroll ta' taxxa ta' ċittadini Ewropej infushom jew inkella inti setajt li dan qatt mandu isir. Thanks a lot. Um, just a couple of points. Grazzi ftit punti l-ewwel fuq is-sitwazzjoni fl-Ukranja. Tit iżomm f'moħħok illi l-ewwel net is-sitwazzjoni f'Ukrajna ma feġġitx il-biraħ jew il-ġimgħa li għaddiet imma ila teżisti u ila fuq l-aġenda tagħna minn meta faqat il-kriżi tal-Krimea u l-affarijiet sejrin mill-ħażin għall-ar. U Iva edha tnaqqar u timmina il-fiduċa, fiduċa, fiduċa ta' min irid jonfoq il-flus, ta' min irid jinvesti, li qed inħossu l-impatt ta' dan fuq l-ekonomiji tagħna u anke l-kumpaniji li jinnegozjaw mar-Russja u mal-Ukrajna eh, u koll qed iħossu l-effett ta' dan kollu u għandhom bżonn l-appoġġ tagħna. Tiegħat li r-riformi qed idumu veru riformi fil- taxxa fil-politika ta' taxxa eh, jistaw ikunu implementati pjuttost malajr oħrajn eh, irridu jirrikjedu iktar żmien, per eżempju s-suq tal propieta biex jerġa' jqum fuq saqajħ jirrikjedi il-ħin l-istess il-riformi tas-suq tax-xogħol. Għalhekk naħseb li huwa importanti li meta nħarsu lejn il-miri tad-deficit strutturali, li jirreferi wkoll għat titjib fuq medda ta' żmien twila tal-budgets irridu inqisu il-miżuri fuq medda ta' żmien twila għaliex dan jitolbu jirrikjedu ċertu perjodu ta' żmien. Imma dan naraw meta nagħmlu evalwazzjoni ta' six pack u ta' two pack il-Parlament Ewropew naħseb se jaħdem fuq dan jagħmel xogħol importanti fuq dan ukoll inti esprimejt ħassib fuq ix-xogħol tagħna fuq il-politiki tat-taxxa fiħdan il-grupp tal-Euro tinkwita xejn. Jiena naħseb li huwa importanti li meta wieħed janalizza id-djufijiet u l-elementi pożittivi fil-żona euro, Aħna meta nqablu ruħna mal-medja tal-OECD, aħna qegħdin nintaxxaw ix-xogħol wis. Dinja xi ħaġa li rridu nikkoreġuha. Hemm ħafna inizjattivi fi Franza, fi Spanja, fl-Olanda u f'pajjiżi oħrajn hemm inizjattivi politiki biex insolvu din il-problema u importanti li niddiskutuha din il-problema naraw kif għandna nagħmlu x'għandniex nagħmlu jekk aħna inneħħu l-pressjoni minn fuq ix-xogħol, il-pressjoni fiskali minn fuq ix-xogħol irridu nibatuwa wadbuwa band oħra ma madana irridu niddeċiduh billa għal biex ma nagħmlux iktar ħsara. Inti saqsejtni jekk naħsibx li l-Unjoni għandix tieħu fideja il-politika fiskali. Jiena ngħidlek le forsi ma taqbilx għan naħseb illi aħna fl-Ewropa irridu nitkellmu iktar dwar il-koordinament tal-politika fiskali dwar l-evażjoni tat-taxxa Eh, l-erozjoni tal-bazi tat-taxxa, il-profit shifting, dawn huma kollha punti importanti huma parti mill-istrateġija tagħna biex insaħħu il-bażi tal-ekonomija tagħna. Grazzi ħafna. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena għandi mistoqsija waħda Eh, imħasseb dwar il- l-inkapacità tal-gvernijiet fil-Unjoni eh, fil li jamlu dak li hemm bżonn Fil-92 kienem il-referendum ta' Maastricht u kienem bidliet politiċi f'ħafna pajjiżi Ewropej bil-weda ta' impiegi u benesseri u prosperità fej edin wara 20 sena l-affarijiet sejrin mill-ħazin għall-ar, sejrin ħazin għal-grupp għal-faxxa tal-età kollha u dak li qed nara jien hija id-deflazzjoni, deflazzjoni li tissemma fil-kommenti tal-politikanti kollha u fil-medja finanzi pubbliċi din għada ħażina ferm u eh, Franza wkoll qed tirċievi ħafna kritika meta wieħed ħarresin il-bilanċ tal-pagamenti hemm deficit għal kulħadd ħlif għal Ġermanja, jiġifieri eh, eh, kulħadd qed jiftaqar il- u naraw mbagħad din l-austerità illi qiegħda tasar liċ ċittadini. profitti zdiedu u dana minħabba l-appoċ li nataw eh, l-finanzi pubbliċi mill-Bank Ċentrali Ewropew li jumbat qed ikollu impatt negattiv fuq l-impjiegi. X'qed jiġri li s-sinjuri qed isiru dejjem aktar sinjuri? U dana qed ikollu impatt negattiv ferm fuq il-popolazzjoni Intom tasbu illi dan il-modell ta' troxka li trid tipprivatizza kollox modell neoliberali li kollox għandu jsir fuq livell Ewropew inklużi il-munita il da' kollox ta' għadek konvinti li dan huwa modell xira, għadek konvinti li dan huwa il-modell il, makroekonomiku tajjeb għal ġit ta' ċittadini tagħna Issa x'qed jiġri iċ-ċittadini qegħdin jitilfu il-paċenzja qed jirrabjaw u jekk ma nagħmlu xi ħaġa issa dan se jkollu impatt negattiv ferm fuq l-aġenda politika. ħafna mill-affarijiet li għat jiena ma naqbilx magħhom imma m'għandix biżejjed ħin biex nidħol f'dak kollu, ħan nikkonċentra fuq il-mistoqsija tiegħek li kienet hekk Minister ser fuq il-privatizzazzjoni u jekk aħna qegħdin aħniex fitri it-tajba. Privatizzazzjoni mhix element prinċipali tal-programmi f'kultant tintuża biex naqqas id-dejn nazzjonali imma l-istennijiet mill dak il-parti għal dik il-parti tal-programmi mhumiex kbar u r-riżultati illi rajna sissa ma tantx kienu impressjonanti issa kienet inkluża fil-programmi għaliex hemm pajjiżi li għandhom livelli għolin żejjed ta', ta djun u e, e, il-privatizzazzjoni tista' tkun parti mis-soluzzjoni imma l-effetti tagħha sissa ma kienux daqshekk e, tajbin. L-approċċ ta' trojka jekkux tajjeb. Irridu nifmu li l-approċċ ta' trojka u l-approċċ tal-grupp tal-euro it-trojka ma fissatx l-istrateġija tagħha, ma deċidiċ i fuq il-programmi tagħha u ma il-programmi u ma diskussi u negozjati mal-pajjiżi konċernati u mbagħad eh, jiġu deċiżi mill-Ministri tal-pajjiżi fiż-żona tal-Euro. Ġifri din l-ideja li it-trojka fija infissa hija xi entità indipendenti illi tieħu deċiżjonijiet kif li lilha hija ħażina. Jekk inti titkritika it-trojka, ikkritika il-grupp tal-Ewro għaliex aħna neħduhom deċiżjonijiet fuq il-programmi. Jekk il-programmi mhumiex tajbin, jien naħseb illi kienu effettivi għaliex ġibdu lura pajjiżi minn mix-xifer li kienu qegħdin fuq, Fu forsi stajna namlu l-affarijiet b'mod differenti jista' jkun. Imma id-deċiżjonijiet qatt ma faċli meta wieħed ikun meddet mill-falliment. Hemm eh, ukoll ħafna kwistjonijiet strutturali, problemi strutturali fil-pajjiżi. Jien naħseb illi il-programmi irnexxew mhux għax naqsu il-qata għal livelli aċċettabbli, imma f'termini ta' irkupru, f'termini ta' uh, fiduċa, ritorn għall-investiment. Jekk jiena inix soddisfatta fejn wasanna rrit ngħidilkom le irridu nsaħħu l-isforzi tagħna fuq l-elementi kollha tat-taħlita tal-politika imma hemm bżonn ta' bilanċ. u it-tip ta' krizi illi kenna li kienet eh, minn eh, kawzata anke mill problemi fil-karti tal-bilanċ u minn zbalji li saru qabel il-krizi djun pubbliċi u privati irridu jkunu indirizzati imma hemm bżonn ta' żmien, jiġifieri soluzzjoni eh, maġika ma teżistix. U naħseb din hija ukoll parti mill-onestà illi irridu ikonna vizavi il-votanti tagħna Issa il-membri, naddu għal-membri fil-fat il-mistoqsijiet minnaħa taħħom, peress illi waqajna l-ura u l-ħin qiegħed jafas se nbiddel ftit l-istruttura se jkollna gruppi ta' tlet mistoqsijiet f'kull grupp mistoqsijiet osra sabiex eh, ma naqbżux il-ħin għaliex irridu nispiċċaw dan l-iskambju ta' opinjonijiet sa' l-10 u nofs għalix il-Sur Disselbum u jiena u koll għandi impenji, għanna impenji oħrajn. Nati il-mikrofonu li tlet kellim għal miss. Grazzi ħafna ċer. Għawnek għana disċiplina serja u b'saħħitha hawnhekk f'dan is-smieħ naħseb importanti biex bekk kull persuna hawnhekk jew rappreżentant ikun jistgħu jesprimu ruhom. Wieħed irid jassigura li forsi d-disciplina messa bdiet sa mill-bidunet presidenza. Aħna fil ma, ma konniex disciplinati għal ħafna sekondi, problema hija li issa żbatax għal Sijaw nofs, izbetax il-kellim għal sija nofs kienu kienu ħafna wis, wis e, pala numru u wis għalek kati ikolli għasihin niskuza roħi Niskuża għal dan il għal dal il-problemi imma il-problema hija mhux għal-sekondi imma l li xax kena l twila ta' kellima. E ma nitilfux iżktar żmien issa issa il-kellim li jmiss. Grazzi sul President u merħba, Aziz President, jina naqbel miegħek li s-sitwazzjoni tal-ekonomija Ewropea hija fraġli ħafna, fraġli wis, u r-responsabilità tagħna li l-fraġilità indawruha għal xi ħaġa oħra. Imma semmejtu ukoll l-importanza tal mixela politika u fl-opinjoni tiegħi il-fisk il-politiki fiskali qed jitmexxew minn ċerti pajjiżi u għati importanti li jkun hemm miżjed approċċ espansiv hemmhekk minn naqbel ukoll u naħseb u għatih importanti li nisħu fuq l-importanza fuq ir-riforma politika nixtieq nkun naf l-opinjoni tiegħek fuq eh, din il-kwistjoni din mistoqsija jekk aħna maħniċ qed jirnexxielna fuq l-iskala ta' riformi li qed joħorġu mill-Istati Membri. X'inhi ir-responsabilità tal-Bank Ċentrali Ewropew. Hija responsabilità li nsolvu l-problemi tal-Ewropa jew li e, ninkoraġixxu tkabbir. U importanti ħafna li nieħdu kont ukoll li Mario Draghi ma tantx għandu tama li dawn il-miżuri għandhom ħajġu implementati. Allura nixtieq nkun naf inti x'tagħmel kieku kieku kellek tkun President tal-Bank Ċentrali Ewropew. X'kont tagħmel iżjed milli sar sissa. U biex nagħlaq fuq il-pjanijiet futuri. Nixtieq inkun nafx xed tittama għal pjanijiet ta' investiment li ġew mħabbra mill President tal-Komissjoni li dieħel nixtieq inkun naf ukoll x'taħseb int fuq is-saħħa tal-ewro u jekk taħsibx jekk din is-saħħa tal-ewro jkollix impatta fuq il-fraġilità li għaddej minna bħalissa fil-ekonomija Ewropea. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tiegħek Grazzi, President, Sur President tal-Grupp tal-Euro. Inti diġa ikkommentajt fuq dak li qal Mario Draghi, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Ħaġa interessanti ħafna illi qal għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew jaħdem fuq is-salarji. Issa, kif wieħed jista' jaħdem biex innaqqas il-problema tal-qatt biex wieħed jiffaċċa din is-sitwazzjoni ta' qatt kull stat membru għandu il-roadmap tiegħu u għandu responsabilità tiegħu wkoll issa il-kondizzjonijiet l-informazzjoni ekonomika li minnhom mbagħad fuqhom eh, fuqhom ikunu bbażati s csos huma elementi fondamentali anki sabiex aħna eh, naraw xejkun il x'għandhom ikunu riformi strutturali ta' kull pajjiż aħna qed naraw li llum hemm tnaqqis ta' l-inflazzjoni illi ħadd ma kien qed jistennija hemm għada tal-rata tal-qat inaċċettabbli u rata ta' tkabbir li hija ħafna inqas minn dik illi kienet imbasra. Issa, ir-realtà hija din. Din hija realtà illi qegħdin naħdmu fiha imma din tagħmel parti mill-flessibilità illi eh, hemm bżonn sabiex aħna niffaċċaw din is-sitwazzjoni imma rridu nifmu s-sitwazzjoni x'inhi. Grazzi. Thank you Pervanche and now uh, Danuta Wissa Danuta Hubner, grazzi ċer. Il-kommenti huwa fuq il fat li meta nħarsu deflazzjoni u riski ta' dawn l-aħħar snin jidher il-lum mux kwistjoni fuq il-fenomenu imma il-riskju ta' għanna riskju ta' deflazzjoni li jidħol bħala sfida fuq il-ġona euro kollha kemmi. U għanna daw ir-riski ta' deflazzjoni minnaħa ta' ta' gvernijiet nazzjonali speċi ma nindunaw xbieħ u għallura l-mistoqsijiet f'dawn il kontesti u għadan fuq il-fat li ċerti esperti li qed jgħidu li id-diflazzjoni fuq il-livell tal-euro area kollha kemmi jista' jkun kwalifikat bħala ċirkustanzi eċċezzjonali, jiġifieri temporanjament deficit soljin ħafna ikunu kompetenti ikunu jaqblu ma l-istabilta ta' tkabbi, ma l-pattas ta' stabilta. Il kif taħsiba inti bħalissa fuq dawn la fajt, kif tifima il-flessibilta tinkludi dal-istabil, tinkludi dal-aspettu kol u t-tini mistoqsija tijaj dwar is-setting istituzzjonali tal-Euro area fil-kuntest ta' l-isfidi li għanna bħalissa il-koordinament ta' tweġibiet nazzjonalità ta' dawn ir-responsabilit ta' dawn ir-rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż li għal sfida personali tiegħek. Hija biżejjed fil-kuntest li għandna bħalissa jew għandha bżonn ta' affas istituzzjonali ġdid li għalija il-livell Ewropew il-policies il il ta' makroekonomija u U dan huwa bidu tal-institutional setting fej qegħdin jew irridu nimxu iktar f'pożizzjoni oħra. Grazzi ħafna. Grazzi. Ħan nipprova nirreaġixxi għal dawn il-mistoqsijiet. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek, il-kellim l-ewwel kellim. Iva mċerti kritika fl-approċ tal-istat ċerti stati membri fuq l-agenda naħseb messu sar iżjed u fil-fatt il-pajizi fil-programm għamlu ħafna però ċerti pajizi messu għamlu iżjed. Imma per eżempju fl-Italja, per eżempju l-Franza kienu pjuttost ambizjużi fuq ir-riformi illi reċentement ġew riaffirmati fil-gvern reċenti f'Pariġi u koll imma xuħut mill-kwistjonijiet strutturali għandhom jiġu faċċatum l istati membri. Inti jett l-Sur dragi ma tantx jagħti ma fuq dan, imma ma naħsibx li din hija kwistjoni prinċipali tas-Sur Draghi li qed jagħti Sur Draghi wa tistennewx ħafna mill-politika ekonomika aħra timmu fuq l-ispazju fiskali tagħkom fej possibli koordinaw il-pozizjoniet fiskali ta'kom fl-Europa u jina fil-fat naqbel mal-punti tiegħu. Il-kwistjoni prinċipali hija din. Di tiġi mill-naħa monetarja u mill-naħa budgetarja wkoll. Issa dwar dwar is-Sur Juncker jina żgur li Delwaqt il-Kummissjoni toħroġ bi proposti kummerċjali, bi eh, proposti ġodda eh, jien nistenna li dawn jiġu part jisiru parti mill-pjan anke l-possibilità tal-istruzzjoni finanzjali li għandna bħal li IB, etc. Allora naħseb li rridu npoġġo fl-imkien daw l-affarijiet nużaw istrumenti li għanna fidejna għal-pjan ta' investimenti e, ambizjużi f'di l-aħħar ġimgħa ġimgħatej il-juro kienet nieżla l-isfel imma din ikollha effetti Full kompetitività u opportunità esport, esportazzjoni fil ta' żmien qasir dak medju. Imma di tista' tkun ta' għajnuna. Mm, Is-Sinjora Perez saqsiet jekk aħniex naraw ir-realtà, jien naħseb li iva maħni xamjien għalija, iktar minn sena u nofsilu kien hemm ottimizmu ġenerali dwar li eh, nitkellmu fuq it-kabbir u issa sena u nofs wara qegħdin nużaw, qegħdin nirrealizzaw li ċert xi pajjiżi qegħdin imorru imorru lura jerġaw u pajjiżi oħra min sabu maqbudin ma jistgħux jiċċaqalqu f'termini ekonomiċi, allura għanna bżon inizjattivi politiċi bħal l-agenda ta' investimenti li tkellimna fuqha, il-politika ta' monetarja, il pakketta ta' ġunju tal-Kunsil Governattiv għad irid tiġi implementat, eċċetera u iva għanna nużaw iktar flessibilta imma miex ħaġa faċli fċerti pajjiżi jistgħu jaħsbu li jekk biex nużaw il-kelma flessibilta il-problemi se jispiċċaw da mhux il-każ u qed nara li inti taqbil miegħi. Allura, Sinjura Hubner tkellmet dwar il-deflazzjoni fuq il-euro area kolla kemmi, naħseb iva saret problema, ma jinnara il-riskju ta' inflazzjoni baxxa ħafna fuq meta ta' żmien twili titkun tkun imkisra. U kifet qabel hija responsabilità konġunta għal membri kollha tal-Eurozone kif ukoll l-politikanti u l-bankiera ċirkustanzi eccezzjonali nasib dinja mistoqsija interessanti ħafna l-kwistjoni li għedha fuq il-mejda tagħna meta nitkellmu fuq eh, abbozzi ta' budgets jekk l-inflazzjoni hija baxxa ħafna f'ċerti pajjiżi tista' tkun bħala ċirkustanza eccezzjonali taħt il-patt huwa bikri biex jiena ġudika di tkun bil-fors devjazzjoni qawwija ħafna mill-estimi iktar bikrija tal-Kummissjoni ma nafx jekk il-livelli prezenti ta' inflazzjoni jistgħux jikkwalifikaw bħala tali. Imma jinaħseb il-Kummissjoni ta' tata l-opinjoni għal din mbagħad niddiskutu dan fil-Eurogroup. Grazzi ħafna. Nirringrazzja Kissur sur Fernandez. Lodwa tajba, nilqaw kamana. nirringrazzjak għal kummenti tijak. Sfortunatament, ma tantx nista' nkun pożittiv inkontu għas-semestru Ewropew. Nixtieq inkun naf kif taħsiba inti fuq dan is-suġġett. Mela għandna perspettiva nazzjonali, problemi Ewropej li ovvjament jirrendu l-affarijiet iktar diffiċli eh, biex wieħed jikun jista jevalwa l-effetti ċertu pajjiżi jaraw id-deficit u l-sitwazzjoni tal-current account, imma f'sitwazzjoni pal di konna affetti diretti fuq il-pajjiżi imsiħba l-oħra u dan li huwa diffiċli li wieħed jevalwa. Jina naħseb ta' min natu daqqatajn il-dawn e, perspettivi. Em, kummenti ieħor nixtieq ngħid li dan is-semestru ma jarax eh, jara f'analiżi fil-font hemm bżonn fiż-żona tal-Euro li jkun hemm integrazzjoni tal ta' politiki differenti ġifri dik ta' fiskali u anki il- progress ta' suq wahdini, il-kooperazzjoni intergovernamentali, dan kollu fl-imkien ma' xol tal-li tamel Komissjoni Ewropea irrit ikun maqut hemm ukoll il-kwistjoni ta' kif jaddu is-setat supervizjoni tal-Parlament. Din hija problematika kif nistgħu nerkupraw sovranità u li din għandha tmur anti ċittadini mill-ġdid. Minn din il-perspettiva globali inti taħseb li din il-krizi nistaw nelbuha biss permezz bil-riformi strutturali anki jekk il-politika monetarja jekk din inwessawa se tkun biżejjed biex aħna niffaċċjaw u nelbu il-problemi jkun hemm iktar tkabbir, hemm bżonn pjan fiskali pan Ewropew, pjan ta' tkabbir. Hemm bżonn il-pajjiżi jitħallew eh, ċertu marġni ta' manuvra wkoll il-xol tal-Eurogroup irrit ikun wieħed sħiħ. Jina nixtieq ngħid li f'din l-aħħar sija eh, tkellemtinna il-deċiżjonijiet verament tajjeb tal-Eurogroup proset. Xtaqt insaqsi kif tara inti l-iżvilupp tal-politika bankarja? Is-sur draghi ma għal xejn ġdid dwar il-politika monetarja u għalinna li hemm nies li huma insolvent Sur Juncker mbagħad jgħid li l-Eurogrupp irid ikun iktar koordinat u r-riforma strutturali fl-Istati Membri ġifieri xejn ġdid hemm moviment fil-Istati Uniti li qed jipprova l-politika monetarja jħodha f'direzzjoni oħra. Kif taħseb anti dwar da. Għanna seba pajizi bħalissa li għandhom ċertu eżenzjonijiet. L-Izvezja, per eżempju, għax jena imħasseb fuq dan il-pajis se jiġri dawk il-pajizi li jridu jisibu mal-zona tal-Euro. Issa xaġa fuq il-koordinament ta' taxxa inti ġejt mistoqsi bħala il-President tal eurogruppu u anki bħala Ministru tal-Finanzi tal-Olanda u nerġa' ngħidu inti lest li tqis il-kwistjoni tal-evażjoni ta' taxxa x'se tagħmel hemm eh, kumpanniji fl-Olanda, fl-Irlanda li mhux qed jew mhux qed iħallsu taxxa, hemm qed iħallsu ftit. U jkollhom ċertu eh, permessi li joħorġu eh, permessi awtorizzazzjonijiet li joħorġu mill-Olanda. Inti kif tqisan kollu? Iva Surbaje, grazzi ħafna, President, diskutejna ħafna dwar l-investimenti pubbliċi fl-Europa, kif għal il-kollega tijaj Sur Bulman, hemm ċertu Eh, xogħol li jrid isir biex aħna ngħinuhom. Issa għandi problema iktar teknika. Inti se tiddefendi l-investimenti għax il-norma ġdida fl-Ewropa ma mhix possibbli li verament namlu tajjeb għad-djun li jeżisti fuq il-bażi reġjonali u nazzjonali Iġifiri, wieħed se jieħu minn dak li nkunu faddanna fil-passat, eh, per eżempju fil-Belġu, għanna 50% tal-ispejjes tal-investiment. Iġifiri, fil-Belġu, meta nitkellmu fuq il-livell lokali ġifiri aħna sen għom eh, il-Kunsilli Lokali milli investu fuq il-livell eh, lokali u d-djum tagħhom imissa mhux qed nagħmlu differenza bejn il-dejn għall-investiment u dak li qed jagħmel tajjeb għal ċertu deficit. Ġifri kif se nsolvuha din il-problema? U għalhekk naħseb l-evalwazzjoni waħdu ma jagħtix indikazzjoni tajba ta' kif qed taħdem entità pubblika. Għandi ħafna eżempji mħabba l-fondi strutturali fejn uqgħod jien użajnihom tajjeb, investiment tajjeb, anki bin-normi nistgħu ngħinu il-tkabbir ekonomiku imma e, ma nistgħux imħabba il-livell ta' dejn li aħna e, diġa huwa l-massimu u ma nistgħux naqbżuh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 aħna eh, kolħat qed jgħid għal jinterpretaw l-sur Draghi mal l-patt ta' stabilità jiena naħseb li l-politika tal-baġit irid ikollha rwol iktar mifrux u kif qal is-sur Juncker irid ikun hemm pjan ta' investiment pubbliku imma kif jista' jkun li dan jitħaddem jekk aħna ma nerġiwx nitkellmu fuq dawn l-ispejjeż tal-investiment. Grazzi ħafna. Grazzi. Sur President Disselbaum, fidejk. Grazzi. Um, Mr. Fernandez Alvarez spoke. Is-Sur Alvarez tkellem dwar id-dubji tiegħu dwar ir riformi nazzjonali kum mhux biżejjed ta' tkabbir. Le, mhux biżejjed dawn. Aw laqas il-politika monetarja biss mhux se twassalna għall irkupru anki sur Langen fuq il-politika monetarja, nista' ngħidlu li diġà ħadni f'direzzjoni differenti il-politika monetarja, naraw x'possibiltajiet qegħdin aħna nimirħu fihom qatt ma minnieh dan ix-xogħol. Ġifi l-istrument tal-politika monetarja verament qed nifirxuh kemm jista' jkun. Imma Hawnhekk ngħid li nerġal darbora ngħid li l-Mario Draghet naqbel miegħu li l-affarijiet, il-soluzzjonijiet mhux ġejjin mill-politika monetarja biss. U għalek għal darboħra jrid ikun hemm taħlita tal-riformi nazzjonali, responsabiltajiet razzjonali, koordinament ta' linji ta' politika differenti u dan fil-Eurogroup qed nippruvaw nagħmluh li jkun hemm politika fiskali raġonevoli li tamel sens li tuża wkoll ċertu flessibilità fil-limiti possibili. Fuq dan irridu naħdmu mal-Kummissjoni l-ġdida din tal-aħħar qalet li se tkompli tħabrik biex ikun hemm iktar investimenti li tant huma importanti l rkupru ekonomiku. L-aħħar mistoqsija l presidenza permanenti tal-Euro, jina naħseb li tamin niddiskutu dan il-punt. Jina eh, il-governanza tal-Eurozone u koll eh, tajjeb li niddiskutuwa imma irridu naraw x'ambizzjoni irrid ġifiri saffejn irridu naslu bil kem safejn irridu naddu ċertu setat fuq livell ta' Brussell u flima setturi U meta namlu din id-diskussjoni, irridu naraw eżattament dan xikun ifisser l-istruzzjoni tagħna. Jiena ma nafsibx li naqbdu ngħidu l-affarijiet, ngħidu president permanenti, kollu nistijaw, u ma ngħidux eżattament dan xirid jagħmel, ir-rwol tiegħu xi jkun ġifiri f'termini ta' responsabiltajiet fuq il-livell nazzjonali u livell Ewropew. Id-dibattitu irid isir qabel, irid ikun hemm ċertu ordni, ġifiri mhux ngħidu hekk irid ikun mingħajr ma nafu eżattament eh, xi tittam istituzzjoni ġdida. Jiena naħseb din irid ikun l-affarijiet f'dan l-ordni politika ġdida f'direzzjoni differenti, aħna ġibna ċertu innovazzjoni. Il-sħubija fil-zona tal-Euro, eh, sħubija ġdida, naħseb eh, diġa kien mistati membri ġodda, anki fi żmien ta' kriżi tal-Euro, u dawn il-pajjiżi l-ġodda u row huma determinati li verament tal-istabilità tagħhom politika, finanzjarja, ekonomika huma jridu ikunu parti minn dan il-grupp u jiena ġifieri qed nirrefejja unikal l-istati tal-Baltiku u jiena ngħidulhom li se nkomplu ngħinuhom. Huwa importanti li jkunu parti minn din iż-żona tal-Euro. Issa, iż-żona tal-Euro se tikber saqsejtuni dan Jiena qed eh, naħseb li iva, hekk qed nikkonsidra jien. Issa, eh, l-evazjoni ta' taxxa suġġett favoriti jiena dejjem ngħidilkom li il-gvern tiegħi ħa numru ta' miżuri fuq dak li semmejt inti per eżempju għaliex ħafna kumpaniji internazzjonali jiġu Eh, f'pajjiżi għax għandna ħafna trattati ta' taxxa qegħdin nagħmlu l-emendi biex verament naraw li dak li jkun ma jevitax it-taxxa eh, ma jevadix u dawn it-trattati verament qegħdin nemendawhom f'dan is-sens għax qed nirrealizzaw li din hija kwistjoni taħraq u qegħdin naħdmu fuqha. Fl-aħħar. Inti tkellqat li l-gvernijiet lokali għandhom ikollhom l-opportunità li jinvestu. Naħseb iva, ma dana għandu x'jaqsam mal-mod eh, kif jiġu eh, iffinanzjati dawn l-investimenti fuq livell lokali. Mill-banda l-oħra naħseb li realistikament huwa parti mill pat tagħna li livelli ta' djum fuq livell reġjonali u lokali jitqisu wkoll meta wieħed jikkalkula il-livell ta' dejn li kollu pajjiż Jekk ma tagħmel hekk dan se jkun ta' riskju kbir għall-istabilità finanzjarja. Is-Sur Grazie. President, jena u koll nilqa l-sur Dice Bloom għamnek fil-laqa tal-komitat tana, komitat ġdita lija imma aħna ħdimna mill-qrib fl-imkien f'tam l-aħħar snin huwa President effettiv tal-grupp tal-Euro u nawguralu kull suċċess għal-ħidma tiegħu issa u anke fil-futur. Huwa qal fit ta' diskors tiegħu li saru ħafna sagrifiċċji f'ħafna pajjiżi, l pajjiż tiegħi, il-Portugal, Ċipru, Gris u bħal issa li l-Irlanda u l-Portugal ritornaw fil-swieq tal-flus internazzjonali hemm bżonn li jibqgħu hemm Issa xi ħaġa li ntqalet dan l-aħħar suġġeriment li eh, f'rapport mal-fond tal-IMF tal-fondi ta' Trojka ikunu jistaw iħalsu, l-pajizi ikunu jistaw iħalsu dejn taħħom għal imf imma hemm kondizjonalità li bżon tal-approvazzjoni ta' zona tal-euro. Jena naf illi dal-punt għadu maġiex diskuss mod formali, x'taħseb inti dwar dan? ma jkunx jagħmel forsi iktar sens li pajjiżi li kienu fil-programmi li rridu jħallsu lura il-flus aktar kmini jkollhom rata tal-interessi iktar baxxa jkollhom il-possibilità li jagħmlu dan. U il-grupp tal-Euro kif beħsibu indirizza din it-talba meta ssir. Grazzi Sur Poltan, grazzi Sur President, u grazzi li Sur disilbum l ewwel darba mill eh, wara l-elezzjonijiet inti għat li regoli fiskali Mżon li konna eh, standard mux biss għad deficit imma wkoll għall-impjegi li xaħna qegħdin infittxu li konna politika fiskali kredibbli li huwa l-istess approċċ li qed tieħu inti f'dan il-dialogu. Issa biex imur lura għal skampju li kellek ma' Ula Boom li għat li hemm mezz eh, kif wieħed jikkombina l-flessibilità mal-kredibilità riformi strutturali, investiment eh, pubbliku jista eh, rridu eh, bżon ta' aktar ħin biex eh, nindirizzaw il-problema ta' deficit fiskali. Tista' tkun iktar speċifiku xi trid proċedura formali, trid tieħu l-inizjattiva biex iddaħħal il-flessibilità fil-platt u tikkombina il-flessibilità u l-kredibilità fl-istess ħin. Grazzi l-aħħar mistoqsija l-kollega Murison. Grazzi, President. Meħba, Sur Disselblum, anki minn ħatana pala membri ġodda ja l ewwel darba li aħna qed ikonna uh, skambju ta' opinjonijiet miegħek Inti jagħti li tweġiba għal sitwazzjoni ekonomika li qegħdin fija ma tistax tiġi mill-Bank Ċentrali Ewropew ma tkun aktar wiesa jrid ikun hemm taħlita ta' politiki. Naqbel miegħek naħseb li għandek raġun ukoll li tajt li l-Bank Ċentrali Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew biss jiddeċiedi meta għandu jieħu azzjoni u fejn hemm bżonn li jsir iktar u anki uh, xistaw ikunu l-konsegwenzi ta' interventi eventuali mill-Bank Ċentrali Ewropew. Issa jekk il-Bank Ċentrali jiddeċidi jagħmel iktar quantitative easing Danna se jwassal għall iktar self lill-ekonomija reali u lill-kumpaniji żaru medji, iktar investiment mis-settur privat u iktar infiq minnaħa ta' ċittadini, ir-riformi strutturali huma prerekwiżit għall intervent tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-intervent tal-Bank Ċentrali Ewropew huwa xi ħaġa li eh, twassal għall iktar inċentivi għal dawn ir-riformi strutturali u l-aħħar mistoqsija kieku il-Bank Ċentrali jiddeċidi li jintervjeni Hemm riskju illi ikun hemm asset price bubble? Grazzi. Sur Hayes, etnu gost li nara hawnhekk fruol kompletament differenti nawguralek kull suċċess fil-pożizzjoni importanti li għandek issa. Mistoqsija tiegħek kienet speċifika fuq il-self il self il tal fond Monetarju Internazzjonali. Eh, nafu illi l-Irlanda edha tikkonsidra tħallasamx eh, minn qabel dawn il-flus għalix ek tista tikseb benefiċi kbar minn eh, rata ta' interessi iktar baxxa jina diġa avviċinawni u l-Prim Ministru Irlandiż għalli illi jgħat eh, jikkonsidra li jagħmel dan il-pass. Aħna se niddiskutu dal-punt forsi il-ġimgħa d-dieħla, per ovvjament l-ewwel l-Irlanda trid tagħmel talba formali. Għalhekk eh, irrid noqgħod attenzjonajt hawnhekk. Ġifieri l-ewwel iridu jagħmlu it-talba kemm fil mbagħad irridu niddiskutuha fil-grupp tal ewro u fil-Ecofin. Mbagħad hemm bżonn tal-approvazzjoni imma umma se jibdew ħalsu lura il- eh, il-parti tas-self tal-IMF u mhux fuq dak ta' l-FSM. Iva, aħna se niddiskutu dan il-punt fil-ġemma diħla waqt il-laqa tal-grupp tal-Euro. Naf li aħna konna kollegi fil-Parlament Olandiż u inti tlabni li nkun iktar speċifiku fuq il-flessibilità fil-rigward tal-riformi. Mela fil-proċeduri tal-pat aħna namlu distinzjoni bejn dak li huwa ta' korrezzjoni u dak li huwa ta' prevenzjoni u rridu naraw eh, xi tfisser flessibilità f'dawn iż-żewġ kuntesti differenti fil-parti korrettiva mill-possibilità illi f'ċirkostanzi eccezzjonali pajjiż jista' jingħata iktar żmien biex jilħaq il-miri tiegħu u rridu niżguraw li jekk jingħata dan iż-żmien addizzjonali li dana ma jinħelix imma jintuża b'mod għaqli u li l-Kommissjoni flimkien mal pajjiżi konċernat eh, tindika sensiela ta' riformi illi iridu isiru u rridu jisiru eh, priorità fuq l aġenda tagħhom ejjew ma naħluħx iż-żmien addizzjonali jekk dan jingħata mbagħad mill-banda l-oħra dak l-indikatur iktar kumpless tad-deficit strutturali u l-MTO, imma dan ukoll se jkun parti mid diskussjoni li se jkollna fuq l-evalwazzjoni ta' six pack u ta' two pack l-MTO huwa għan ta' nofs il-periodu u il-nofs meta naslu nofs triq e, e, nafu illi e, ċerti riformi jirrikjedu aktar żmien biex wieħed iħoss l-effetti pożittivi tar riformi fuq il-budget rridu nqisu wkoll illi dan l-element ta' ħtieġa ta' żmien biex l-effett tar-riformi jinħass. Irridu naraw x-riformi strutturali hemm bżonn f'pajjiż partikolari u mbagħad eh, niddeċidu fuq l-MTO. Ir-riformi jirrikjedu il-ħin u meta eh, nikkonsidraw affarijiet oħrajn dan irridu nqisuh ukoll. Imma distinzjoni ċara bejn dak li huwa eh, azzjoni korrettiva u azzjoni preventiva. Nittama illi ħafna pajjiżi xaqilbu lejn il-parti preventiva tal-pat u għalhekk eh, dawn ir-riformi u flessibilità fihom se ssir dejjem iktar importanti. Fl-aħħar Sir Murison, nittama li minix qed inkissirlek kun jomok għal illi eh, ħarruħ jismani najt illi eh, il-tweġibiet u soluzzjonijiet kollha mhux se jiġu mill-Bank Ċentrali biss. Jina nemmen illi dak li joħroġ bih il-Bank Ċentrali huwa importanti imma dak li għamel Bank Ċentrali mhux se jsolvi l-problemi kollha. Mbagħad dwar il-quantitative easing eh, dana għadna rridu nisimgħu iktar dwaru għat rridu naraw Eh, xinu ma l-effetti tal-program tal-LTRO u naraw l-effetti tijaw eh, xsejkunu. Em riskju kifat inti stess illi jekk aħna Eh, eh, noħorġu ħafna flus irħas, eh, aħna se noħolqu din il-bużieqa li jumbat ikolla il riskju li tagħmel iktar ħsara lill-ekonomiji tagħna fuq medda ta' żmien itwal. Irridu noqogħdu attenti x'namlu, rridu nżommu f'moħħna illi jekk aħna niddependu wisq fuq il-politika monetarja din ġib magħha ċerti riski wkoll il-President. Grazzi ħafna Jerum, grazzi li l-kom il-kol, naħseb illi kena diskussjoni interessanti ferm li għamilna u koll eh, passi il-qoddim biex nifmu iktar uh, kif nistaw navvanzaw da dibattitu fuq il-flessibilità għalli miss issir fit-22 u 23 ta' settembru narawkom dakinar u laqa hija ġurnata.